tagħna u dan din jasqarrija dikjarazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-indirizzar tal-kwistjoni tat-taxxa tas-suċċessjoni wara l-adozzjoni tar-regolament tal-suċċessjoni. Naddi il-mikrofonu lill-Kummissarju Borġ. Grazzi ħafna President. Il-Kummissjoni hija sodisfatta ħafna li regolament ta' suċċessjoni ġie adottat is-sena l-oħra u issa jiforma parti mill-ktib ta' regoli tal-Unjoni. Il-regoli differenti fl-istati membri differenti dwar il-successjoni ħol u ħafna burokrazija u ħafna toqob illi iċ-ċittadini illi eh, kellhom il-drittijiet li ċaqlu minn posta liħor kienu qed iħallsu għalihom Iġifiri li konna f'sejjien fuq uh, din il-ħaġa hija xi ħaġa eh, ta' benefiċċju xi ħaġa konkreta għaċ-ċittadini għax qed nisimplifikaw il-proċess qed u sikurezza għaċ-ċittadini, sigurtà ċittadini din hija waħda mill-liġijiet li hija eżempju ta' kif l-Unjoni Ewropea qiegħda taħdem biex issolvi il-problemi ta' kuljum legali u tifranka il-flus liċ-ċittadini. Ovvjament, regolament pal kull regolament ġdid li jibni il-pontijiet bejn uh, sistemi legali differenti fil-pajizi differenti jista tista' tqajjem ukoll kussjonijiet marbuta mal-interpretazzjoni u implementazzjoni fil-biddu tal-applikazzjoni tagħha. U biex għalek innaqsu dawn it-tipi ta' e, kustjonijiet, il-Kommissjoni qed tagħmel proġetti e, li jgħinu ċittadini biex eh, jaħdmu. Eh, eh, per eżempju, fir rigward tal-reġistru tal-testmenti u l-konnessjonijiet, il-rabtiet li jeżistu biex dak li jkun jista' isib testament mela ġifiri persuna wara li tkun mietet wieħed irid ifittex jekk ikunx għamel is-suċessjoni ġifiri li wieħed jisib it-testament hija xi ħaġa huwa element kruċjali f'kwalinkwa proċedimenti ta' suċessjoni. Anka l-iskambju trasparenti tal-informazzjoni huwa wkoll proġett ieħor fuq il-liġijiet nazzjonali ta' suċessjoni. E, namluha faċli li ċittadini biex imorru fil-websites li jisima Succession in Europe u jisibu l-informazzjoni hemmhekk barra minnek mill-adozzjoni tal-regolament il-Komissjoni edha tamel mill-aħjar li tista biex eh, ikunem eh, implementazzjoni tajjeb ta' din anka kena miljon euro allokati għal-Kunsil tal-Nutara ta' l-Ewropej. Kien hemm anka 14 l-azzjoni ta' taħriġ biex ikun hemm taħriġ solidu għal aktar minn 2000 nutar Ewropej. qed naħdmu wkoll fuq eh, formula standard li timtela assoċjazzjoni biex eh, bekk eh, sal-2000 sal-ħar tal-2013 il-regolament ikun qed jiġi implementat tajjeb li Il-pubblikazzjoni tal-informazzjoni wkoll qiegħda eh, f'reġistru eh, posta fuq il-portal tal-ġustizzja biex tkun ta' benefiċċju għat ċittadini hemm ukoll tnedija ta' studju dwar il-reġistru elettroniku tal-testment u anka ċertifikati tal-testment eh, u anka l-interoperabilità ta' dawn ir-reġistri bejn stati membri. Il-regolament ta' suċċessjoni ma' diċ samma tassazzjoni. Il- il-mod eh, ta' kif il-wirt jiġi intaxxat fl-istati membri differenti hija huwa differenti ħafna drabi f'ċertu stati membri. Eh, il-werita jirċivu ftit mill-wirt tagħhom għax ikun hemm ħafna taxxa li tiġi applikata fl-istati membri differenti. Il-valur totali ta' qas li jintiret ħafna drabi u jista' jkun jkun hemm drabi fejn ikollu eh, jit iħallasa bħala taxxa. Speak a little bit slower, that translate. Il-mikrofonu jekk joġbok. Mela, fil-kazit u l-valur totali ta' assa li jiġi eh, eh, li jintiret eh, b'mod trasconfinali jitħallas taxxa dan minħabba li stati membri differenti jista' jkollhom drittijiet tat-taxxa differenti fuq l-istess wirt jew inkella huma japplikaw it-taxxa ta' wirt barrani aktar milli kieku il-wirt kien nazzjonali għalhekk iċ-ċittadini jistgħu jkunu sfurzati li dawn ikollhom ibijaw l-assi tagħhom biex ikunu jistgħu jkopru it-taxxa. U anka negozji żgħar jista' jkollhom eh, problemi ta' trasferiment meta il-sidin tal-dawn in-negozji jmutu għalhekk it-taxxa ta' tal-word tista' twassal għal ostakoli illi ma minħabba fihom il-ċittadini ma jkunux jistgħu jeżerċitaw drittijiet tagħhom b'mod trasconfinali. Anka jista' jkollok taxxa diskriminatorja, tkun inċentiva. Eh, anzi tkun nuqqas ta' inċentiva ta' investimenti transkonfinali f'negozji li huma vijabbli minħabba illi jkun hemm il-biża li jkun hemm din it-taxxa eh, eh, ta' fuq il-wejt fuq il-membri tal-familja u għalhekk is-sidien tan-negozji jistgħu forsi ifittxu eh, investimenti alternattivi bħal likwidazzjoni tnaqqis fil-kobor tal-kumpanija jew inkella irtirar tal-investimenti transkonfinali u dan minħabba minħabba illi dawn jista' jkun li ma jarawx il-valur illi jżommu dawn l-investimenti li jkunu e, intaxxati b'mod oli ħafna huwa minħabba dawn il-problemi li l-Kummissjoni fil-15 settembru ta' Deċembru tal-2011 adottat rakkomandazzjoni ta' kif l-istati membri jistaw jeliminaw it-taxxa doppja fuq il-wirt. Fl-istess okkażjoni, il kommissjoni tat ukoll gwida l istati membri kif jistaw jassikuraw illi eh, wirt eh, eh, regoli tal-wirt transkonfinali ma jinvolvux diskriminazzjoni. l lanijiet huma sempliċi. Azzjoni biex wieħed jitratta wirt transkonfinali u taxxa marbuta miegħu madwar l-Ewropa kollha u li jiġu solvut il-problemi ta' taxxa doppja lan huwa illi nassikuraw illi il-livell ġenerali ta' taxxa fuq wirt partikolari ma jkunx aktar oli mill-livell illi kieku japplika kieku jkun hemm biss stat membru wieħed eh, biss illi jkollu ġurisdizzjoni ta' taxxa fuq il-wirt. Ir-rikomandazzjoni talbet lill-istati membri illi jgħatu rilif mit-taxxa meta ikunu qegħdin japplikaw taxxi tal-wirt eh, uh, u jtejbu il-kooperazzjoni bej l-autoritajiet tat taxxa biex jassistu lil min ħallas it-taxxa u kontribwenti li jkunu soġġetti għat taxxa doppja. Il-Kummissjoni se tagħmel rapport dwar l-state of play tal-dispożizzjonijiet tal-Stati membri għal relief mit-taxxa doppja fuq wert is-sena d-dieħla. Jekk ir-rapport juri illi wirt eh, li għatem eh, problemi fuq wirt eh, li jkun transkonfinali l-Komissjoni se tikkonsidra l-għażliet kollha differenti inkluż il-ħtieġa li wieħed jieħu azzjoni leġislattiva adattata biex ineħi dawn l-ostakoli. Fl-aħħar net Sa dan it-tant il-Komissjoni qed tużana d-dibattitu tal-lum biex issejjaħ lill-Istati Membri kollha biex iħeffu l-kooperazzjoni tagħhom u jim jimplementaw il-rekomandazzjonijiet tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Kommissar, herzlichen Dank. Grazzi ħafna, Kommissarju. L-ewwel kelli mili għandna huwa l-Onorevoli Ġvieska. Grazzi ħafna President. Kommissarju Sinjuri. Il-lejla qed nitkellmu dwar is-suċċessjoni, regolament tas-suċċessjoni eh, fuq livell transkonfinali, ovvjament hija kisba kbira tal-Parlament Ewropew dik kienet biċċa xogħol kbira mhux mingħajr komplikazzjonijiet u uh, eh, eh, aħna rajna l-ħtieġa tagħha ma nix għalfejn qogħdu nerġgħu nduru nirrepetu l-argumenti u s-sinifikat ta' eh, din l ċittadini il-ċittadini li jista' jkun ikollhom sitwazzjoni eh, diffiċli tiġà minħabba jkunu minħabba l-mod fil-familja u jistgħu jispiċċaw f'din eh, il-pożizzjoni eh, legali diffiċli. Issa għalhekk ikunu jistgħu huma jażlu li ma liġi tapplika u Eh, interessanti li nisimaw anka il-proposti tal-Kommissjoni f'dan il-qasam, il-ċittadini għandu għandhom ikunu jafu dwar id-dispożizzjonijiet u l-effettività Anzi, u bekk nistaw aħna nkejlu l-effettività tal-leġislazzjoni, barra minn hekk nixtieq inżid illi dan il-qasam tal-liġi huwa komplikat ħafna anka l-esperti fil-liġi u għalhekk li aħna rridu naraw illi ikun hemm approċċ ċar u straightforward eh, f'sitwazzjonijiet transkonfinali ta' suċċessjoni rridu nsibu l-mod u l-mezz eh, ta' kif nistgħu nevitaw il-taxxa doppja jew taxxa ehm, jew aktar minn taxxa waħda għax eh, dawn mhumiex imsemmijin fil-regolament u u dinja fil-fatt ve eh, eh, problema reali għax ċittadini. Jiena kuntent li l-Kummissjoni qed tara f'din id-diffikultà u jiena ċert li intom tkun tkun telbuha din il-problema jekk ikonna semplifikazzjoni, allura l-affarijiet tkun aħjar, imma ċ-ċittadini żgur irdu jkunu jafu eh, x'għandhom u d-diemhom. Signor Presidente, signor... Grazie ħafna. Kallim li jmiss, President Komissarju. din hija waħda regolamenti l-aktar eh, eh, eh, importanti f'din il-leġislatura. Il-suġġett jista' jkun forsi jidher diffiċli u li l-minni ma fil-fatt huwa suġġett li jmiss ċittadini kollha ċittadini kollha Ewropej. Hemm sin elf persuna li in involuti f'din it-tipi ta' suċċessjoni u emma ħafna ħafna flus involuti fil-kustjoni. Il-ċifri huma importanti persuni li għedin iċaqilqu minn pajjiż għal ieħor eh, hija xi ħaġa li hija xi ħaġa rilevanti. Aħna, issa, l-ura, tajna definizjoni tal-ma hija liġi illi tapplika. U għalfej hija importanti din il-diskussjoni eh, u anka din il-mistoqsija tagħna u risposta tal-Kummissjoni. Jekk aħna ma nifaċċawx din il-problema tat-taxxa doppja, eh, dan jista eh, jimmina l-efficienza tal-liġi u għalhekk irridu inħarsu l-affarijiet Eh, u koll anka fid-dawn ta' dak li jedna fuq il- eh, l-affarijiet marbuta mal eh, program ta' Stokkolma. L-affarijiet irridu nimxu pass pass fihom, irridu naraw eżattament x'inhu ma l-ostakoli li ntoppi li għandi, mbagħad li għandna, u mbagħad naraw x'passi irridu nieħdu. Għax dawn huma affarijiet illi għandhom x'jaqsmu mal-ħajja ta' kuljum u għalek għana nimxu baktar enerġija. Mela, ridu nelbu din il-problema ta' taxxa doppja u il-rakomandazzjoni tal-2011 tkun applikata b'mod effettiv, b'mod eh, tajjeb, biex bekk din il-liġi veru tkun realtà, biex veru tkun tista' tmiss il-ħajja pratika ta' ċittadini. U eh, fl-ħarnet nixtieq eh, ukoll naddi l-aħħar komment b'Tadeus Fjefka u eh, Cecilia Malmstrom u kollegi l-oħra tiegħi tal-Kummissjoni Ġuri kif eh, taf aħna ma tantx inħobbu eh, il-reklami u li joqogħdu jitkellmu fuqna anka fil-medja aħna ħafna drabi naħdmu Eh, eh, fid-del biex nejtek, imma xorta wahda kena din il-pressjoni biex namlu dan il-xol u eh, naħdmu passjoni u hija xaħġa li l-inna iġibinna ħafna sodisfazzjon. L-Onorevoli Vikstrom issa, grazie ħafna President f'dan il-mandat tal-Parlament ħafna minna ħadmu ibes ħafna biex inkunu nistaw nimbutaw din dan ir-regolament ta' suċċessjoni. U dan żgur li ħaj faċilita l-ħajja tal-ċittadini meta jkun hemm konflitti u tilwim. U jiena kuntenta ħafna illi il-Kumiss kummissarju għal li l-est li foka fuq din il-kustjoni anka forsi aktar mis-suġġett li tkellimna fuq qabel. Imma il-kustjoni hija li ma E, eh, pajis ħajkollu liġi ta' suċessjoni ta' pelika meta jkun hemm aktar minn pajis wieħed illi huwa involut. Iċ-ċittadini qegħdin jisimgħu ħafna affarijiet differenti, pereżempju fir-rigward tal-proprjetà edin eh, taw risposti differenti għal mistoqsijiet tagħhom, ovvjament l-awtoritajiet tat-taxxa jrid ikollhom il-kompetenzi tagħhom rispettati, imma mhijiex ħaġa raġonevoli laqas li nistennew li ċittadini tagħna jaċċettaw li jħallsu taxxa doppja meta il-wirt tagħhom jinvolvi aktar minn stat membru wieħed irid konna sistema legali ċara sempliċi għaċ-ċittadini biex ikunu jafu li ma regoli japplikaw biex ma jħallsux taxxa doppja jien għandi mistoqsija l-Komissarju. X'ipa inizjattivi se tieħu inti biex tipprova timxi l-qudiem b'din il kussjoni daqshekk importanti. Għax issa huwa il-mument illi aħna eh, nejnu lill istati membri biex isibu soluzzjonijiet komuni għal dawn il- il-problemi biex ikun hemm aktar ċarezza għaċ-ċittadini naf f'dawn il-kustjonijiet. Nixtieq nirringrazzjakom, nirringrazzjak ta' dan. L-Onorevoli Bod. Thank you. Grazie ħafna il-ċaqliq tal-persuni fl-Unjoni Ewropea ħoloq problemi pal per eżempju dawn il-soluzzjoni tal-problemi transkonfinali dawn ħaj jizdidu fis li ġejjin ċittadini li għandhom patrimonju f'pajjiżi differenti. Il-sieda twassal għall-applikazzjoni ta' liġijiet tal-words differenti, jena nasib ikona għafas ta' kooperazzjoni wassal għall sikurezza ċittadini kollha Ewropej. Il-regolament associazzjoni għandha l-prinċipju ta' liġi waħda li tapplika għal għal suċessjoni billi niddeterminaw il-residenza bitwali tal-mejje tal-kem regolament ma jitratta it xajna jiena nemmen li liġi waħda li tapplika għal patrimonju kollu tkun opportunità eh, eh, anka jekk ma jkunx hemm ippjanar tat-taxxa disponibbli l-Kummissjoni fl-2011 fir-rigward ta' tneħija tat-taxxa doppja Eh, għamlet pass fil-triq it-tajba u jina għan istenna rapport tal-2014 biex nara ġdeċisjoni ħatħroġ biha il-Kummissjoni. Naħseb illi l-aħjar ħaġa tkun li jkollna ċertifikat biex nevitaw il-taxxa doppja u biex japplika wkoll f'dawn il-kussjonijiet kollha ta' suċċessjoni. Grazzi ħafna. Grazzi Signora Regner. Grazzi tassew, President Kommissarju bir-regolament tas-suċċessjoni aħna na leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea li qed tolqod direttament il-ħajja ta' ħafna ċittadini, nisa u rġiel fl-Unjoni Ewropea kollha. Jekk naraw tassazzjoni doppja u dinja importanti f'termini ta' politika soċjali disa' miljun Ewropej jistgħu jiġu milquta għandhom ċans li jiġu milquta għaliex huma ma jiexux fil-pajjiż li ġejjin minnu u l-liġi eh, applikabli għas-suċessjoni huma għandhom għażla jew il-pajjiż fejn jgħixu fejn għandhom residenza tagħhom jew inkella il-pajjiż li huma eh, ġejjin minnu fejn kienu qed jgħixu eh, qabel mitu. Imbagħad hemm ħafna biċċiet ta' leġiżlazzjoni li huma rakkomandazzjonijiet jiġifieri soft law. Il-Komissjoni dialogat mal-Istati membri sabiex tevita tassazzjoni doppja fuq meta twila ta' żmien u kol tevita li dispożizzjonijiet eh, ma jġux imħarsa. Għaliex jista' jkun li se jkun hemm jipprova jevita apposta tassazzjoni l-iktar fil-rigward tal-wirt illi jinvolvi werrieta differenti ta' ċittadinanza differenti Jista' jkun illi ser ikun hemm proċess ta' għażla illi jibda għaddej. Imbagħad f'rigward tal-għażla tal-liġi applikabbli dawn huma affarijiet e, li aħna għandna nittrattawhom bir-reqqa u nevitaw li jkun hemm levitar ukoll. Grazzi, issa għandna l-proċedura catch DI għandi t-talba waħda minant l-Onorevoli Bazescu Grazzi tassew, President. Il-problema tal-ċertifikati ta' successjoni ġiet solvuta parzjalment bl-adozzjoni ta' regolament tal-2012. Ma' dana kollu għatem xi problemi fil-rigward tal livelli differenti ta' tassazzjoni għal wirt u kol kwistjoni ta' tassazzjoni doppja. Dawn mhumiex problemi eh, li feġġew illum imma rajnijom u fih fiħdan il-Komitat Peti mill-2015 hekk kif ir-regolament dwar il-ċertifikati, ċertifikat Ewropew tal-wirt jidħol fis seħħ il-kwistjonijiet marbuta ma' tassazzjoni ser jiġu armonizzati. Bekk aħna neħtieġu għat leġislativ illum u mhux biss rakkomandazzjoni sabiex nevitaw it-tassazzjoni doppja fuq il-wirt. Ek biss se nkunu nistaw nevitaw inċertezzi legali u noħolu qafas wieħed qafas waħdini fl-Unjoni Ewropea l-adozzjoni ta' għat leġislattiv tista' wkoll tkun pass il qoddim sabiex ikollna żona akbar ta' eh, libertà, sigurtà u ġustizzja fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi. Issa l-aħħar l-aħħar kelma hija dik tal-Kummissarju Borġ. Grazzi President. Jiena nemmen illi kien Benjamin Franklin illi fl-1789 qal illi menxen fil-ħajja illi iktar ċerta mill-mewt u mit-taxxi u hawnhekk qegħdin indirizzaw is-suċċessjoni, it-taxxa fuq is-suċċessjoni illi tindirizza kemm il-mewt kif ukoll it-taxxa. Jien nixtieq nindirizza l-kwistjoni ta' Sinjura, il mitaqsija ta' Sinjura Vikstrom illi titkellem dwar il-taxxa, il-rakkomandazzjoni. Ma tindirizzax din il-kwistjoni. Ħlif biex tisħa illi l-ammont globali tal-taxxa eh, fuq il-wirt mandux jaqbess dak li kienet tkun it-taxxa kieku kien hemm stat membru wieħed biss illi kien ikun responsabbli sabiex jiġbor it-taxxa. Ġifieri u hawnhekk qed nikkwota mir-rakkomandazzjoni. Nifisa lan huwa li jiġi żgurat illi il-livell ġenerali tat-taxxa fuq eh, wirt partikolari ma jkunx aktar oli mill-livell illi kiku kien japplika kieku stat membru wieħed biss kellu il-ġurisdizzjoni tat-taxxa fuq il-wirt. Għalhekk f'termini sempliċi x'ifisser dan dan ifisser illi ġala darba l-ammont globali tat-taxxa ma jaqbiss l-ammont tat-taxxa li kien ikun kieku stat membru wieħed kien responsabbli li jiġbor din it-taxxa mela allura jista' jinġabar minn tliet stati membri differenti bekk aħna ma tħannix bħala kummissjoni f'kemm il-stat membru għandu jiġbor it-taxxa iżda l-ammont globali tat-taxxa m'għandux jaqbes it-taxxa applikabbli eh, kieku kellha tiġi miġbura minn stat membru wieħed. Sfortunatament kif rajna u nirringrazzja lill membri tal-Parlament tal-kummenti tagħhom Meta eh, naqbdu żewġ farit li jena semmejt il-mewt u t-taxxa naqduhom flimkien naraw illi eh, ikonna ħafna problemi legali li jfeġġu li wieħed eh, iżur il-kamra mortwarja u koll l-uffiċċju tat-taxxa fl-istess ġurnata mhix xi ħaġa sabiħa u jista' jkun hemm taxxa żejda minħabba diskriminazzjoni f'taxxa doppja u bekk bidliet żgħar fir-regoli tal-istati membri sabiex isiru aktar koerenti bejniethom jista' ta' bilħaq iwassal għal benefiċċji reali għal mijiet ta' eluf ta' ċittadini Ewropej fl-Ewropa. Bekk il-pjan issa huwa illi naraw kif ir-rakkomandazzjoni il-rakkomandazzjoni ġiet implementata fl-istati membri differenti u jiena għandi l-autorità l kussar Redding illi ngħid illi jekk ir rizultati kun dak illi dawn ir-rakkomandazzjonijiet ma jkunux edin jiġu implementati mela allura wieħed jista' jgħaddi għat-tieni stadju li huwa li jkun hemm proposti leġislattivi u dan minnu jistaw jibbenefikaw mijiet ta' ta' ċittadini Ewropej fl-Ewropa kollha kemmi. Dan huwa lan tagħna hekk nixtiequ niksbu jiena nittamri l-awtoritajiet fl-Istati membri jużaw din is-sena is-sena Ewropeja ta' ċittadini kif qalu bosta minnkom sabiex jittieħdu passi f'dan is-settur sabiex tittejjeb il-ħajja ta' ċittadini e, fi żmien e, li huwa ta' dieqa f'ħajjithom wara kollox. Grazzi. Kommissar, damit ist die Grazzi, komissarju. Bek nasu fit dan id-debattitu U għall aħar punt fuq l-agenda tal-Parlament Ewropew tal-lum. Għanna star dikjarazzjoni tal-Kommissjoni dwar l-impass fil-revizjoni tal-regolament -regolament tal